Fuq l aġenda issa għandna dik istqarrijiet mill konsil u Kommissjoni fuq il-konklużjonijiet tal-konferenza tal-ġnus maquda dwar ir razzizmu Naddu għallura għas-Sinjur Kort fissem il-Konsil Kjoġbok Ministru. Thank you, Madam Chair. I would like to begin by thanking Grazzi, Signor President, nishtiq nibda bil-ngħidu ringrazzjata opportunità illi niddiskutu din il-ħaġa li ħafna membri hawnhekk segwewa bir-raqqa. Il-tħejjija konferenza kien komplikat u kien hemm numru ta' pajjiżi li kellhom dubji serji dwar il-proċess fid-dawl ta' dak li ġara fl-2001. Minħabba tħassib tagħhom il l-konferenza ħat intuża bħala pjattaforma għal espressjonijiet ta' intolleranza u mibeda kien hemm numru ta' stati membri inkluż dak tiegħi illi jirtiraw mill-konferenza. Dawn it-ħassib ġew ikkonfermati minħabba li membru tal membru ħadha ġus maqda fil-bidu tal-konferenza. Aħna dana mhux sibniħ biss inaċċettabbli imma jmur kontra l-ispirtu u lan tal-konferenza. Ħaġa sfortunata ħafna imma inevitabbli probabbli anke minħabba l-istati membri kollha Ewropej u membri oħra tal-ġus maquda tal-qul barra. Fl-istess waqt naħseb illi il-kontribut solidu tal-Unjoni Ewropea waqt il-fazi preparatorja tal-konferenza għandu jiġi rikonoxxut. Dan kien il-każ viżavi dokument Eh, ta' konklużjoni li l-Unjoni Ewropea kellha rwol kritiku għalija. Il-fatt li dan id-dokument tal-konferenza jirrispetta il- il-drittijiet kollha tal-bniedem din hija ħaġa eh, pożittiva ħafna, speċjalment għaliex insibu wkoll il-libertà ta' espressjoni u l bżon li nevitaw referenza għal reliġjonijiet differenti u ma noqodux insemmu l-Izrael b'mod partikolari. Il-kommemorazzjoni tal-Olokawst tinżammet fid-dokument. Aħna ħakonna bżonn mat partikolari definixxu kif nappoġġaw l-implementazzjoni tal-impenji illi jittieħdu. Il-Kunsill għadu mħasseb ħafna dwar il-fenomenu tar razzizmu xenofobija illi aħna naħsbu huma uħut mill-sfidi l-akbar sfidi ta' drittijiet tal bnidem li jiffaċċawna illum. Naf li l-Parlament jaqbel magħna u intom ħdimtu ħafna biex u l-bażi legali u l-odda adattata biex niġġieldu din il-pjaga. Dan huma huwa proċess li eh, jieħu ħafna żmien. Hemm ukoll bżonn li nżidu dialogu u l reċiproku u nipromuovu it-tolleranza. Hemm sinjali li l-Unjoni Ewropea l-direttiva tagħha favur it tolleranza qed ikollha effett pożittiv. Però f'numru ta' pajjiżi l xenofobija qiegħda tikber sfortunatament. Il-kriżi ekonomika wkoll qiegħda tkompli eh, toħloq iktar xenofobija u razzizmu madwar id-dinja. Fl-Unjoni Ewropea bħalissa għedin aħna nilqaw refugjati, nis li għedin iffittxu l-azil u minoritajiet par Roma l-Unjoni Ewropea għandha qawwi fil-ġnida kontra r-razzizmu u xenofobija dawn huma inkompatibbli mal-prinċipji li hija mibnija fuqhom l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea kemm il-darba ikkundannat kull tip ta' manifestazzjoni tar-razzizmu ħatibqa' tagħmel dan. Fil-setat li tuwa trattati, l-Unjoni Ewropea ħas kompli t-ġila t-razzizmu xenofobija kif fl-Unjoni Ewropea nfissem kif ukoll fil-kuntest tal-azzjonijiet esterni tagħna fl-ħanet. Iżvilupp leġislazzjoni li tipprojbixxi diskriminazzjoni diretta u indiretta bażi ta' oriġini etniċi u razza fi x xogħol u anke ta' kandiċata prodotti u servizzi U rridu nġildu kol diskriminazzjoni għabbażi ta' affarijiet oħra bħalma huma ir-reliġjon. L-Unjoni Ewropea għadha ta' leġislazzjoni biex tipprojbixxi diskorsi ta' mibeza minn televiżjoni kif ukoll kriminalizzazzjoni biex wieħed jinċita violenza u l-mibeza minn grupp jew persuni definiti bil-razza, kulur, il-reġjon u l origini nazjonali u etnika li s-sparti tal-leġizlazzjoni għamela krimin, reat, il wieħed jaqbel jew jow inaqqas l-importanza ta' kriminalità bħalma u il-ġenotidju u reati eh, tal-gwerra u kontra l-umanità. L-Unjoni Ewropea dejjem tqajjem daw il-punti ta' rassizmu fil-dialogi li kollha ma' pajjiżi terzi bħal Russja u ċ-Ċina. Aħna sigurajna wkoll ir-rassiżmu xenofobija jidħlu fis-strateġija ta' kooperazzjoni tagħha bħalma huma l-pjanitazzjoni tal-politika tal-ġirien Ewropea. Ħafna li qed isir bħalissa fuq il-fora multilaterali fil-qafas tal-OSCE L-istati membri koordinaw xogħolhom sabiex nassiguraw li l-impenji li saru mis-56 stat parteċipanti tal-OSC f'dan il-qasam jiġu rispettati u implementati. Dan huwa wkoll il-każ f'dan il-Kunsil tal-Ewropa u fil-qaffa aktar wiesa tal ġuns maquda dawn l-eżempji juru l-impenji kollettivi tagħna biex naħdmu fuq din il-kwistjoni kemm eh, b'mod intern kif ukoll ma l-imsiħba tagħna madwar id-dinja. Il-Durban Review Conference kienet parti minn dawn l-isforzi aktar wiesa mhuwiex ċar. Ma kienx faċli imma kien hemm dawk li xtaqgħu jiddavjaw ir-riżultati ta' konferenza għal finijiet politiċi tagħhom imma fl-aħħar mill-aħħar nilqgħu il-fatt li il-fokajna l-attenzjoni kemm fuq il-ħtieġa kontinwa biex niġġieldu razzizmu s-xenofobija fuq l-impenni li aħna għandna u li huwa maqsum ukoll ma' ħafna oħra sabiex neleminaw dil-pjaga. Grazzi, Signor President. Euh, Grazzi ħafna fissam il-Kommissjoni l-Sur gbarra Barra. Grazzi ħafna, Signora President, Signori Parlamentari. Jina kontent tal-opportunità li qed natali l-lum biex nieħu sem f'din id-diskussjoni. Kommissjoni Ewropea segwit fil-qrib it għal konferenza ta' Durban u tfittxija għal pożizzjoni komuni minnaħa tal-Unjoni Ewropea fuq is-sem din il-konferenza. Aħna isna għal din il-ħaġa is-sejħa li saret mill-Parlament, mill-Parlament ta'kom li impenja l-Unjoni Ewropea sabiex tieħu semmot attiv fid-diskussjonijiet marbuta mal-konferenza ta' Durban fir l fuq fuq rezoluzzjoni tal- Konsil tal-drittijiet tal-bnidem tal-ġus ma'uda li ġiet adottata fis-16 ta' jannar li għadda. Kif tafu ħames stati membri ma rridux jitu sem din il-konferenza. Il-Kummissjoni ddeċidiet li tikkonferma s-sem tagħha bħala osservatur minħabba li eh, hija qablet mal-fema tal-maġġoranza tal-istati membri fejn intqal li l-linji li ma tal-Unjoni Ewropea kienu irrispettati fil-dokument tal-konferenza. Il-dokument ħari adottat eh, li huwa r-riżultat ta' kompromess mhux test ideali. Imma dan il-dokument ma fih ebda element ta' ta' tkazbir jew ta' natura antisemitika kazbir fil-gwar ta' pajizi jew reġjuni speċifiċi fid-dinja jew ta' xi twemmin partikolari. L-adozzjoni konsensus ta' dokument ta' ħari minn 192 pajjiż fil-ġnus ma'uda jikkonferma l-impenn tal-komunità internazzjonali li jiġi miġilet ir-razzizmu u anke diskriminazzjoni. Dik hija tweġiba għal tentattivi Eh, kondannabli ta' xi wħud li jużaw l-konferenza l skopijiet antisemitiċi. Tentativi li għal-jom il-Kummissjoni Ewropea eh, reaġixxiet bil-qawwa kollha. Kull każ l-affarijiet li ġraw matul il-konferenza meta kienu qegħdin eh, jiġu diskussi l-affarijiet ma jimminaw bebda mod l-impenn fit-tul li l-Kommissjoni tagħmel da kollu fis-seta taħa biex tiġiret kontra r u xenofobija ta' kull xorta. Kommissjoni hija determinata, wa determinata li tkompli bil-politika tagħha ta' ġida kontra xenofobija, r-raċizmu u l-antisemitiżmu fiħdan u l-barra mill-Unjoni Ewropea. Sa fejn eh, tista' eh, tamel hekk skont it-trattat. Nixtieq ngħid, Sinjura President, Sinjuri Parlamentari li personalment jiena ser insegwi eh, mod attentiv, mod eh, eh, birreqa fuq b'din id-deċiżjoni għafas kif ser timxi dan l-istati membri. Jiena ħanati impenn personali li nara trospożizzjoni ta' din il-leġislazzjoni, ta' din id-deċiżjoni għafas. U rrit ngħid illi l-Aġenzija tagħna ta' Drittijiet Fundamentali għalina wkoll eh, hija mezz sabiex inkunu nistgħu nosservaw dawn il-fenomeni li fuqhom iridu nuru li aħna għadna id soda. Huwa minnu li aħna xtaqna nixtiequ li l-konferenzi eh, li jkun hemm aktar il qoddi fih dan il-ġnus ma' ma jkunux imtabna minn diskorsi eh, li wieħed ma jistax iġerraħa xi ħeġġu r-razziżmu Imma huwa minnu eh, il-kompromess saħħari tal-konferenza eh, iġanna biex nittamaw li ikunem jiem aħjar jistennewna aktar il-qoddim. Grazzi ħafna, grazzi ħafna sur Vice President. Issa fissem il-gruppi sur Tanak fissem li PPED għandu zoċ minuti. Il-President Ahmadinejad tal-Iran għal fil-konferenza tal-ġnus maquda f'Ġenevra illi il- pajjiż ehm, razzist. U fil-passat kemm il-darba qal li l-Iżrael għandha titnaħħa minn fuq il-mappa u l izrael bla dubju ħad kull l-ewwel mira tal-arma eh, nukleari li jrid jibni għalhekk għandna fl-opinjoni tiegħi eh, l-Iżrael hija Eh, alleat tal-Unjoni Ewropea dak hija ħażin, eh, ovvjament li qed jagħmel kollu, ovvjament huwa diffiċli li ssib pajjiż inqas razzist mill-Israel għaliex għandu eh, ċittadini Arab Armeni fit-territorju tiegħu. U Israel ovvjament għadu ikollu politika ta' integrazzjoni miftuħa ħafna bazzata fuq il-fat li insibu illut ma' dinja kolli u għan tkolla uridu niftakru li l-blarab fis-soċjetà eh, Izraelita għand igawdu minn situazzjoni ħafna aħjar mill l-Izraeliti jistaw għat igawdu f'territorju Arbi. Fl-Iran, il-ġurnalisti li jikkritikaw il-reġim jittifaw fil-ħabs imma l-Izrael għandu stampa libera. Eh, l-omosessuali fl-Iran jitħagġru imma il- l-omosessuali fl-Izrael igawdu minn ehm, mill-ġiet normali. kajja da kollu ħafna membri ta' dan il-parlament ċerta l-esti li iktar jikritikaw l-Izrael milli jiddenunċaw il-reġim ta' Teheran. L-Izrael għandu ħbib imma f'dan il-parlament nisbħal li eh, għandhom għal-qalbu mid-drittijiet ta' bniedem u eh, jikkundannaw il-fanatiċizmu. U il-President Ahmadinejad eh, ħajbqa joħroġ dawn it-tip ta' kummenti. Grupp Socialist u Parlament Europea, Madam. Signora Gomez, minuta unos fissem il-Grupp Socialista. Grazzi President, il-konferenza jgħam jisa bħala suċċess għall-uħus, pero il-dokument finali jirrispetta il-linja gwida definita mill-Unjoni Ewropea. Jena naħseb li kellna aktar suċċess mill konferenza ta' qabel li għajmet ħafna attenzjoni. Ovvjament id-dokument, però mhux dak li ħajbqa' f'maħinnis wara diskussjonijiet ta' Ġinevra, ħajkun hemm sim kbir diviżjonijiet kbar li ħarġu minn din il-konferenza universalistika li suppost qed kienet hemm biex tiġġieled ir-razziżmu. Għal darba naraw kemm hija fraġli l-għaqda u speċjalment meta pprovaw niddiskutu kwistjonijiet politiċi li huma kontra xulxin. Ovvjament, il-fatt li l-Unjoni Ewropea, stati membri tal-Unjoni Ewropea għamu u telqu, juri illi um, ikkundannaw dak il għad il-President ta' Teheran. Sfortunatament il-pajjiżi Ewropej ma esprimewx il-disgust tagħhom. Il-ġnus ma' uża qalu illi bażikament dak li kien għaddej kien illi wieħed jinċita u jaqsam aħna kellna nkunu b'saħħitna u maqudin. Il- eh, Il-klim ta' Ahmad ġad missu wassal għal reazzjoni ħja minna ħatana. Grazzi, Signor Entfeld. Jina nishtin namer rimarka ġenerali, pajzi ma miex razzisti u ma nisom ċittadini li huma razzisti, ħafna nis fl-Iran mandiġ dubju li ma jaqsmux l-opinjonijiet ta' president tagħhom jina naħseb illi hija opportunità mitlufa li l-Ewropa kienet dajfa, baqgħet sikta u assenti u ma kienx maquda ma tkellmitx fisem dawk in-nies fl-Iran u li huma telqu u ħallew lil s-suraħ eh, ma diġanġal biex jitkellem u xerret l-idea trattisti tiegħu. Jiena personalment kont kontra l-bojkott konferenza, però naħseb li dak li waqar huwa li ma kien hemm l-ebda strateġija Ewropea għaliex l-Ewropa kienet maqsuma għala jiena nixtieq inkun naf mill-Kunsill u restaqt emenda għal dan il-għan fil-rapporti li din diskutu aktar tard ta' sur obvious għalfej il- Nistaqs il-Kunsil għalfejn ma kienx hemm strateġija Ewropea għalfejn 27 stat membru Ewropej ma jistawx jaqblu fuq strateġija waħda Jekk u meta il-Trattat tal-Lisbona jitħol fis-seħ li ħaġa li l kunsilla appoġġa, 27 e, stat membru ħajkollhom jagħmlu sforz akbar biex ikun hemm strateġija konġunta minn naħa tagħhom u mbagħad ħaġa oħra. Fuq e, defamazzjoni tal-reliġjon jiena mħasba ħafna li din hija organizzazzjoni tal-ġus maquda illi nexxila tadotta rezoluzzjonijiet li jitolbu proibizzjoni sħiħa fuq deformizzjoni ta' religjon, ċe illi il-reliġjonijiet jiġu affizi. Jina mill-istajt nifhem dina ġiet imdajfa fir-rezoluzzjoni finali, però naħseb li xorta eh, ta' tħassib li xaġa bħaldi toħroġ miġnus maħuda, pero xorta nara l-ironija l-fat li f'din il-kamra xorta diffiċli ħafna biex bħad jikritika, mux jaffendi jew jiddefama, jikritika il-reġjon. U mod partikolari reliġjon waħda partikolari. Mbagħad hemm eh, amendi li firmajna jiena u kollega tijaj fej kritikajna il-Vatikan fuq il-pozizjon taħħom fuq il-kondoms fil-ġilda kontra l-AIDS. Jena nishtiq nitlop il-Kunsil għal xsar sabiex ikun hemm strateġija Ewropea. Euh, Nitlobkom biex iżommu naqra mal-ħin illum għax għalulna li għanna ħafna affarijiet namlu l-lum wara l-ofsenar mux u jekk nqogħdu ndumu. Mena għanna l-proċedura tal kdi Għandi żewġ min-nies, l-ewwel net eh, is-Sinjura Andri Kien għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena nixtieq nisaqal darbohra illi Il-dokument li ħareġ mill-konferenza televizjoni ta' Durban ġi adottat konsensus anke jekk dan mhux test ideali eh, huwa e, ir-riżultat ta' negozjati komplessi li jikkonċerna l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea mill nista' nara jien u li huwa importanti li jkun hemm diskussjoni tkompli għaddej fuq dan id-dokument u anke kwistjoni tinqanqla bħal pereżempju diskriminazzjoni razzjali, xenofobija, l-istigmatizzazzjoni u l-istereotipar tan-nies kont it-twemmin tagħhom. Aħna għandna naraw li jkun hemm aktar diskussjoni b'mod li ma jkunx eh, tal-ġlied u naraw li ma jkunx hemm stqarrijiet li mhumiex aċċettabbli jew inkella l-konferenza tintuża biex iġu msemmija xi twemminiet eh, estremisti jina naħseb illi minajr il-ħarsin tal-Unjoni Ewropea biex nħarsu drittijiet tal-bnidem u nġidu kontra r-razzismu u l-xenofobija il-proċess ta' eh, Durban jieħu direzzjoni għazad bil-maqlub u jmur għallar. Il-Sinjura Flotr, iva li għahasra għalli il-vitmi ta' razzizmu ta' diskriminazzjoni matul din il-konferenza ta' Durban eh, ma' semmewx dan minħabba operazzjoni Eh, skandaluża li mexxa l-President Iranjan biex idawwar l-affarijiet favorih. U l-ixka li huwa xeħet ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea waqgħu għalija. Dik hija l-problema jina nixtieq nirringrazzja l istati membri tal-Unjoni Ewropea li xorta impenjaw ruhom u llum għandna konklużjonijiet li huma ta' ġieħ anke jekk mhumiex perfetti huwa eh, xolom u nixtieq li il-president jajtu għastess stess sabiex eh, jgħidilna u għalfejn l-Unjoni Ewropea ħadet se pożizzjoni mfarka li hija ħaġa tassew kera. Issa eh, l-sur Kowt, il-Ministru Kowt, fissam il-Konsil, grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropeja kienet impenjata b'mod sħiħ fit-ħejja għal-konferenza. U anke biex joħroġ id-dokument blan li jkun il-bilanċat kemm jista' jkun u iħares id-drittijiet tal-bniedem mod partikolari u ħaxaqsam mal-ħelsin tal-kelma. L-Unjoni Ewropea wkoll irnexxila li tiżgura illi Iżrael ma jiġix imsemmi għalih fit-test. Dan sar minħabba l-isforzi kbar biex fl-aħħar mill-aħħar joħroġ test li jħares il-linji tagħna u dan indipendentament mill-fatt illi xi stati membri tal-Unjoni Ewropea ddeċidew li ma jieħdux eh, sem. Però dan hija deċiżjoni li ttieħdet fuq livell nazzjonali li tnajt il-pajjiżi li ma attendewx il-konferenza ma żammewx l-Unjoni Ewropea milli titkellem fil-konferenza. Il-Presidenza eh, komplit bil-koordinazzjoni interna fis-sem tal-Unjoni Ewropea fosthom it-ħejja ta' żewġ stqarrijiet fissem l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea illi inataw mill-Iżvezja il-Presidenza li jmiss. L-istqarrija ħarija saret ukoll fissem l-Istati. Aħna ħankomplu napoġġaw l-aġenda ta' Durban il-fat li 5 minn 27 id-deċidew li fl-ħar mill-ħar ma jihdux sem, fil-konferenza ninfissa ma jfissirx illi hemm xi kompromess fuq il- l-imprenta l-Unjoni Ewropea tiġriet kontra diskriminazzjoni għandna aki sort fuq dan l-affarijiet u aħna ħankomplu nibnu fuq. Kif intqal tajjeb u noħodha bħala tip ta' kritika li aħna ma marnexxilniex fl-aħħar tal-tejjiet tal-, -tejjiet, tal tal konferenza li ma sibux bażi komuni irrid ngħid li qatt ma kien hemm bażi komuni, ġifi qatt ma kien hemm pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea qabel il-konferenza. Din il-pożizzjoni ġiet deċiża mill um, pożizzjonijiet tal-Istati membri fuq livell nazzjonali. Irrid ngħid li kif ġie fuq fl-aħħar laqa li l-Ministri diskutaw din il-ħaġa tallimna xi affarijiet, jidu nasbu fuq dawn l-affarijiet u nerġgħu naħsbu fuqhom. Ma kienieċ xi parti eroka ħata tal-Unjoni Ewropea eh, f'din il-konferenza u għallura din ħaġa li wieħed irid jara naqra sew. Grazzi ħafna Sur Kummissar, issa nadwa Sur Kummissarju Kjoġbok. Grazzi ħafna għall-interventi tagħkom kollha, itnelli għadda l-Kummissarju Ferrero Waldner la itra mill-Komissarju Għoli tal-ġusma u ġitiet tal-bnidem li kienet indirizzata u koll il-Ministri eh, Barranin kolla tal-Unjoni Ewropea. F'din l-itra l-Komissarju Għoli fakkar dak li huwa kien tiġa fi Brussel fit-8 Ottubru li għadda f'konferenza organizzata bil-Parlament Ewropew eh, flimkien magħhom fuq eh, dawk li għabżu għadritijiet tal-bniedem. Is-Sinjura Pilet Hoss li huwa meħtieġ illi ndaħlu ċerta għaqda fil-qasam tal-ħarsin ta' ġiċi tal-bnidem madwar id-dinja, mod partikolari fil-qasam tal ġida kontra r-razzizmu is sinjura Bilet li l-pajizi kollha tal-ġnus ma'uda sabiex issieħbu fit twettiq tal programm tal-ġnus ma'uda dak li nixqasam ġida kontra r-razzizmu, mod partikolari kif hemm fid-dokumenta ħari tal-konferenza ta' Durban. Na naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha taħseb fuq it-tweġiba tittati għal din l-istedina li saret ilha. Kull kif l-Unjoni Ewropea adottat politika attiva fil-qasam ehm, ta' kontra razzizmu hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tiqpa' barrier miftuħin u impenjata sabiex l-isforzi internazzjonali f'dan il-qasam jibqgħu ovvjament effettivi. Jiena naqbel ma dak li ġi espressa hawnhekk fuq livell personali li Ewropa li kieku kellha strateġija u li kieku mhux kulħadd taġixxa għarrasu rasu kienet tkun tista toħroġ beneficju minn din l-opportunità biex issemma leħena faqda billi eh, tipprotesta kontra kummenti li mhumiex aċċettabbli li saru. Nirringrazzja lill presidenza talli qalet illi din għandha tkun tweġiba u għalet tabla tlaq u hemm bżonn illi aħna inkunu bis-saħħa ta' ratifikazzjoni ta' trattat tal-Lisbona nsaħħu eh, l-effettività tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u hekk l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil- eh, gruppi multilaterali tkun aktar effikaċi u effiċenti fuq dan il-punt kull ma nagħmel huwa biss naqbel ma dak li qalu il-membri parlamentari nirringrazzjahom u għal darbohra dinja hija ħaġa li għandha ġanna naħsbu ħalli aktar il-qoddim inħejju strategi aktar effikaċi u effettivi. Grazzi ħafna nalqu diskussjoni. Issa fuq l-agenda għanna rapport ta' Ramono Biol Iġerma fuq il-rapport annwali fuq id-drittijiet tal-bnidem Eh, madwar id-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dan il-qasam qed nara li sur objol qed jasal eżatt kun jista' jitkellem. Eh, rapporter tagħna sur objol għal erba minuti.